Sa sur Mario eh, Borghezzo, deputato nel Parlament, indirizza President pala talba ta' difiża tal-immunità parlamentari tiegħu fa' ta' proċedura penali mit tribunal Ordinarju ta' Milan. Konskont ir-regolament eh, din it-talba tiġi